ġi publikati fil-minuti ta' din is-seduta. Sinjura Pascal Gruni għarfitni tal-deċiżjoni tagħha li tirreżenja mill-Parlament Ewropew wara l-elezzjoni tagħha għall-Assembleja Nazzjonali Franċiża. Il-Parlament jieħu nota ta' deċiżjoni tagħha u skont l-artiklu 7 paragrafu 2 fuq lat tal-relazzjonijiet tal-membri l parlament Ewropew mill-suffraġġ universali u skont l-artiklu 4 paragrafu 1 tar-regoli stqar il-post battal mill-24 ta' Deċembru 2010.